ġus maquda taħt ir-rappreżentantoli u s-servizz ta' azzjoni ester li qed tipprova eh, tirranġa s-sitwazzjoni jekk aħna nippruvaw flimkien ikon opportunità. Jekk aħna nippretendu li qegħdin naġixxu flimkien ma jkollniex ċans. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Fleckenstein. Naddu issa għas-sur Belder għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Issa dwar il-pożizzjoni tal-Ewropa fuq is-sitwazzjoni pjuttost komplessa fil-Libja naħseb li huwa essenzjali li jkollna għaqda. Sfortunatament mhux il-każ. Pariġi u Ruma għandhom interessi kompletament differenti ma' gvernijiet rivali fil-istat li falla fil-Libja. Dal-għodu rajna li eh, fil-Frankfurt għalla sfortunatament, sfortunat tal-għaq Eh, imma diviżjonijiet kbar firda kbira fil-gvern Taljan fuq il-fall tal-Libja. Kemm ħajkun iżid diffiċli nsibu situazzjoni maquda, pożizzjoni maquda fl-Ewropa. Hemm appoġġ ukoll tat Turkija billi tagħti armi ċerta gruppi. Il-politika ta' limitazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, naħseb li għandha bżonn li tiżdied. Naddu issa Eh, Sur Klot Moras, għal minuta. Vice President, kollegi, signora Ajra Sender, Castaldo, oħrajn, taw deskrizzjoni tajba, intervenzjoni li wasnet la din il-pozizjoni, ma l-Vice President jgħataw biex eh, nitrattaw din il-pozizjoni. Ħaġa eh, il reprezentant ġi u il komitat tagħna dwar l-istrateġiji li nużaw flimkien mal-kollega tiegħi Signor Spinelli aħna kif ħanamlu hekk meta issa hemm iżjed eh, mingħajr appoġġ ta' Sofija u assi navali ħambidlu l-opinjoni tagħna jekk is-sitwazzjoni tmur iżjed għall-ar Eh, għamilt referenza signora Aja Sender, rajna l-kamp ta' rikasija u nafu x'qed faċċant, mux qed niprobaw maħlu fħat, ma qed nitkellmu dwar li naħdmu flimkien. Imma r-riskju li eluf ta' rifuġjati u migranti jibqgħu inqabdu fid-detenzjoni fil-Kasa bin Bashir eh, fiċ-ċentru eh, li aħna l-informazzjoni li qed nirċievu wara li morna l-Libja turi li hija kriżi li ħad tikber ma dan dal periodu ta' tensjoni. Eh, nitolbok għal darba oħra jekk ħajkun hemm flessibilità fl-approċċ u tajdinna forsi is-sitwazzjoni eh, tal-operazzjoni Sofija. Grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Jurek, għal minuta. President, signori, fil-kas ta' din it-traġedja Libjana li għandna dimna għandna kapitlu ieħor din ta' din it-traġedija, ta' din it-traġedja tal-rebbija għarbija. Lezzjoni li għamet ħafna l-Kummissjoni li ġejja għal dawk li ħajjieħdu r-responsabilità għall-Unjoni Ewropea fil-leġislatura li jmiss. Fix-xogħol tagħna għandna nqablu dawk li eh, nif il-politika li xogħol li jagħmlu fuq kriterji differenti. Tista' tagħżel bejn eh, valutazzjoni fattuali tal-politika ma m'għandekx t eh, tirrifletti delużjoni ġildu għad-demokrazija sakemm imut l-aħħar Libjan. Aħna għandna naċċettaw responsabilità. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jurik. Eh, naddu s-sassur King, għas-signora King, grazie ħafna. Mux żmien biex wieħed ikun mifrut. Kien hemm sitwazzjoni fil-Libja eh, u kulħadd għandu responsabiltajiet l-istituzzjonijiet, il-korp internazzjonali u l-gvernijiet internazzjonali. Dak li huwa urġenti huwa waqfin tal-ġlied imma navanzaw biex ikun hemm soluzzjoni fit-tul biex ikun hemm paċi, stabilizzazzjoni u li l-pajjiż jinbena mill-ġdid. Intilfu ħafna ħajjiet, sptarijiet, skejjel, kampi ta' rifuġjati kollha eh, intlaqtu u nies vulnerabbli ħafna qegħdin fil-ħabs f'sitwazzjoni ta' periklu kbir ħafna nies ħafna nisa, irġiel u tfal li ma jistax jitilqu minħabba m'hemmx ħarsien internazzjonali. Mhuwiex pajjiż eh, fejn ta' biex wieħed jibgħat in lura taħseb li l-Libja eh, huwa pajjiż ta' sigurtà? Grazzi. Sitten puheenvuoron saa seuraavaksi edustaja Alfred Sant. Tela minut. Alfred Sant. Għandhom id-dmir li juru kif l-akbar interess ġid tal-poplu Libjan. Mhux iż-żejt, mhux min se jikkontrolla d-daħla lejn l riżorsi minerali tal-Afrika ċentrali. L-ewwel irridu naqblu fuq l-essenzjali. Għall-Ewropa, l-essenzjali għandu jkun li l-Libja ma tispiċċax bejta terrorizmu Sadattant, li għandu bżonn il-poplu libjan hi l istabbiltà. minnha xi darba tard jew kmieni forsi se jinbtu l-paċi u d-demokrazija. mingħajr l-istabbiltà xejn minn dan ma jista' jiġri. m'għandniex naħdmu biex fil libja malajr kemm jista' jkun jitwaqqaf reġim li jogħġobna għal raġuni jew oħra. l intħil barrani fit tmexxija tal libja wassal għal qagħda ta' anarkija li teżisti bħalissa. f'dan l ewropej iġorru responsabbiltà kbira għandna ngħinu iva f'kull sforz ta' ridla tajba li jsir biex il forzi kollha fil libja li jirrappreżentaw interessi ġenwini jkunu mismugħa u mogħtija saħħa imma f'dan il-proċess ma nistgħux nibqgħu naqblu mal-paralisi eżistenti f'kif il poplu libjan jista' jipproċedi biex iwaqqaf istituzzjonijiet nazzjonali. l-appoġġ tagħna għandu jingħata lil dawk il forzi li lesti faqda bejniethom irażżnu l anarkija preżenti jipprovdu sigurtà lill poplu libjan u jresqu lil pajjiż lejn l-istabbiltà essenzjali biex is-soċjetà libjana tkun tista' tiffunzjona b'mod normali. Grazzi ħafna. Kati Piri. Mija 47 ġo maqtulin ħafna huma midruba Dak huwa riżultat tal-ġlied reċenti fil-Libja. Kważi kienu ħaj jaqblu fuq elezzjonijiet, imbissa qed naraw il-ġlied fil-partijiet ta' barra ta' Tripoli. Ħafter qed jipprova jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu madwar il-mejda tan negozjati, ħaġa li ma nittollerawx. L-istrateġija hija li wieħed jimmina l-proċess ta' paċi dan jista' jwassal għal iżjed vittmi fil-gwerra ċivili waqt li jista' jwassal ukoll fil-numru ta' migranti li jitilqu minn Libja u jiġu fidejn terroristi. Nitolbu l rappreżentantu li konna eh, waqfin tan-nar l-isforzi għandhom tal-ġus maqda u tal-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom opportunità biex naslu għal paċi sostenibbli. Grazzi ħafna, Piri. Naddu issa għal kellima oħra fost barra l-lista u l ħat għandu jkun minuta fil-catch fil di L-ewwel kellim huwa l onorabil Farja. Grazzi ħafna. Zida fil-attività militari fil-Libja eh, qed ikollhom konsekwenzi kbar eh, ekonomiċi, umanitarji eh, u jista' joħloq mewġa ġdida ta' migrazzjoni. U dawn waqqa l-argumenti ta' dawk il-pajjiżi li għajdu li Libja huwa post żgur fejn tibgħat lura n-nies l-Europea ta' 6 miljon euro li bija u ma tandix permetti li l-interessi ta' ċerta stati membri b'xi mod ieħor eh, ma jippermettux li jkun hemm eh, pożizzjoni komuni eh, u ta' għafin tal-ġlied u li jmorru lura fil-mejda ta' negozjati biex ikun hemm għaqda nazzjonali biex ikun hemm garanzija stabilta' u paċi għal-Libjani kollha għandha tkun opportunità nagħtu opportunità l-Libjani biex ikunu jistgħu jiftħu futur għalihom infushom. Grazzi ħafna sur Farja. Anna Gomesh. Ma mi dan mhux qiegħda hawnhekk. Patricia Lalonde. Tidher li qiegħda hawnhekk, mela, għaddu l-kelma lila. Grazzi ħafna. rappresentant għoli eh, situazzjoni fil-Libja hija ħaġa li tħassibna ħafna l fuq minn 500 ġew maqtulin, 640 eh, eh, ġew midruba u eluf ġew spostati. L-ar fażi mindu Gaddafi ġemelub. Qed hemm firda fej l-Istati membru li permettu li l-Unjoni Ewropea ma ssib soluzzjoni nitkellem konkretament dwar il-pożizzjoni ta' Franza u l-Italja. Il-popolazzjoni fil-Libja iddejqu bil dak li qed jiġri bil-milizja u dina qed jgħin il-Marixxall Haftar. Imma qed hemm gruppi terroristiċi fil-Libja u dan perjodu ta' konflitt huwa huwa eh, verament eh, eh, rigal lill gruppi terroristiċi U da jista' jkun ta' teddida għat-Tunizija li jgħat il-qrib. Situazzjoni hija verament qed teddet il-poplu u għandu għandu nagħmlu kull ma nistgħu biex nevitaw li jkun hemm biżjed ċarċi ta' drem. Grazzi Signora Lalond, naddu issa kelma l-sur Bill Etridge, l onorej Bill Etridge. Grazzi ħafna. Libja u situazzjoni tar-rebbija għarbija hija lezzjoni dwar kif l-intervenzjoni tal-ponent f'nazzjoni f'postijiet li aħna ma nifmux u qed noħolqu li ħlaqna iżjed strapazzu dannu mill linejnu ngħinu. mewt u min min jigwadanja dittaturi, terroristi, għanna bżon nifmu li fil-ġejjina li tidħol emmek postijiet bħal daw bil-bombi u U l-militar mhux soluzzjoni, kull ma tagħmel huwa tagħmel l-affarijiet għar. Għandna bżonn nkunu hemm nitkellmu man-nies, għandu jkun hemm diplomazija, għandu jkun hemm kummerċ, imma għandna nifmu li l-ġran meta nkunu nistgħu nintervjenu militarment dawn il-post postijiet hija ħaġa tal-modi. L-unika maniera biex navanzaw huwa bil-klim, bin negozjati u bil-kummerċ. Grazzi ħafna, Suret Rich. il Pospisil. Grazzi. Koqet nisma b'attenzjoni għal dak li kien qed jinqal qed inħarsu qed nipprovaw nfittxu soluzzjoni politika dak li qed jiġri bil-marxall Heftar li qed jiddestabilizza s-sitwazzjoni iżjed. M'għandniex strateġija komuni mill-lider, ċerta kollegi qalu li hemmx miżuri palpabbli. X'ħan nagħmlu dawn is-sitwazzjoni diffiċli, x'ħan nippruvaw nagħmlu. Nafu li situazzjoni sitwazzjoni hija pjuttost diffiċli, jekk inti trid soluzzjoni politika Ja, mistoqsi għalik, signora Morgorini, ħaġa li taf li mhux faċli, naħseb li jkun bżonn ta' żjed minn ronda waħda ta' negozjati, imma mill lider naraw forsi hemm possibiltajiet, hemm xi ħaġa tanġibli nistgħu nagħmlu biex naqerbu l-paċi. Jien kellha ħajkonna żiet u nuqqas ta' stabilità u mijiet ta' eluf ta' refuġjati li jiġu l-Ewropa. Grazzi. Grazzi sur post bisil l-Onorevoli Stojowski. Jena napprezza l-sforzi li saru mill-rappresentanti rappresentanti kummissarju għoli tal- eh, u għan naħseb li għetna mlu ma nistaw, ma niftakru li għanna bżon ninkunu nafu aħjar il-situazzjoni. Għet għanna situazzjoni fej memnu għasta informazzjoni, għafna drabi eh, eh, nkunu sorprizi, nkunu disappuntati, għedin sofru situazzjoni problemi finanzjarja u għanna isu kapacità namlu xej Is-servizzi li għandna disponibbli għandhom ikunu jafu aħjar eh, x'qed jiġri biex aħna nkunu nistgħu eh, nkunu iżjed koerenti, iżjed effettivi. Meta aħna diversi okkażjonijiet tkellimna dwar affarijiet barranin, meta tkellimna dwar il-Vont Nofsani jew l-Afrika, eh, hija ħaġa li ma nistax naċċetta l-element ta' surpriża. L-nuqqas ta' arfin ma nafux qed jiġri bil-Malti għanna bżon li konna iżjed, nkunu nafu iżjed fil-font għat jidri dol postijiet. Grazzi sur Zolrojewski. Savejna fin dak huwa l-aħħar wieħed fuq il-keċ tiegħi u ngħaddi l-kelma issa l-Sinjura Morgerina. Grazzi ħafna, Sinjura President. Id-dispeċini li forsi ċerta kollegi telqu eh, wara li għamlu l-mistoqsijiet, eh, forsi nagħmel nirrispondi xorta nirrispondi. Aħna eh, mem lebda sorpriża eh, eh, dan aħna qed aħna u l-ġdus maqwuda qed naħdmu f'xi ftit mill-imsaħbin tagħna bħal l-Arab League u l-Unjoni Afrikana naraw dak li huwa l-aħħar sezzjoni fil-mandat tal-Parlament din, il-kwestjoni għandha bżonn iżjed Eh, attenzjoni mill-kollegi qed nisoprenda ruħi li maw daqshekk ftit nies hawnhekk. u eh, ukoll għall-appoġġ li ntkom rejtu fil-xogħol għax-xogħol tagħna l-aħħar eh, ġemat, xuru snin biex ikun hemm pożizzjoni komuni. Tafu l-punt ta' tluq ma kienx dejjem jaqbel, imma naħseb li issa għandna pożizzjoni Ewropea, politika Ewropea ta' azzjoni biex nistabilizzaw il-pajjiż anki l-possibilità li nagħtu l-possibilità li ċittadini Libjani dal partit interessati l-interlokuturi, l-istituzzjonijiet għalla volja huma fraġli, għalla volja huma f'konflitt e, e, biex intuhom l-opportunità biex huma jsibu it-triq li jridu jsegwu biex jaqdu l-pajjiż. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Parlament għall-appoġġ għal dan ix-xogħol u ċerta xogħol li aħna rnexxinna nagħmlu eh, għalla volja kien hawn ċirkustanzi pjuttost diffiċli. U jien naħseb li nistgħu nkunu gburin bil-appoġġ li dejjem tajna l-ġisma' u l-reprezentant eh, speċjali tal-ġusma għawda huma dejjem setgħu jappoġġjaw fuq l-għajnuna tagħna finanzjarja, materjali u ta' tip oħra. In-nies tagħna marru lura tripli qabel ma marru lura n-nies ta' ħafna stati membri. Jena nixtieq li jmorru lura tripli kemm jista' jkun malaj wara li nawwarajnuhom kena l-inaugurazzjoni wara żmien twil imbeda mill-pajjiż, mill-belt, u nispera li jkunu jkun hemm sitwazzjoni li tippermetti li huma jmorru lura għal ċerta normalità biex ngħidu hekk eh, li hija diffiċli fil-każ tal-Libja, ovvjament imma l-Libjani jafu li l-Ewropej u l-Unjoni Ewropea konkretament bħala istituzzjoni dejjem kienet eh, hemm biex tipprova tgħin forma kostruttiva, forma onesta eh, finanzjarjament kif ukoll politikament u diplomatikament. U din hija evidentement grazzi għal ukoll għall appoġġ li rajt li sibna f'dan il-Parlament. U tieni ħaġa li dwar dwar wkoll li rnexxinna nibdew ċentri ta' detenzjoni biex nalquhom. Zvojtawhom u nalquhom flimkien ma' ġismawna jiena xtaqt li kellna dibattitu llum fuq eh, Libja u l-Libjani u mhux biss il-migrazzjoni għax hekk is-sitwazzjoni qed tkun qed tiġġenera ruha minħabba l-iskalazzju eh, militari l-ewwel tħassib tiegħi huwa t-telf ta' bnedmin. Ovvjament hemm ukoll riskju jkun hemm migrazzjoni l-Unjoni Ewropea, ma l-ewwel qabel kollox hemm riskju għal ħajja ta' dawn il-migrazzjoni għazanna neħdu nota l qabel kollox il-fat li kull persuna li għet nitkellmu huma bnedmin u t-tini li hemm hemm xogħol li aħna ramżon nagħmlu mal-Libjani eh, eh, għalihom għal-Libja u għal-Libjani. Hija wkoll ġartana li għandha ħaqqa li aħna nittrattaw bħala sieħeb. Imma bla dubju li aħna eh, bdejna naħdmu mal-Libjani għazin si ta' Ġus Mawda ma' l-Unjoni Ewropea biex daw is-sentri ta' detenzjoni jiġu zvojtati un nġildu kontra traffikar tal-bnedmin. U minnaw s-sena u xaħġa eh, enna biex nevakwaw xie 40.000 refugjati jew biex nbatuhom fil ċentri tal-UNHCR jew inkella lejn pajjiżhom. Bil-kooperazzjoni tal-Unjoni Afrikani u l-Istati Membri tagħha. Dan ix-xal kollu kif kont ngħid eh, sir f'sitwazzjoni li kienet militarment eh, nieqsa mis-sigurtà u allura x-xogħol huwa żied diffiċli fuq il-post eh, saret talba l-partiti kollha biex ikun hemm aċċess tal-UNHCR u dan huwa xogħol li tisir għax huwa importanti ħafna. Xiftit minnkom saqsewni mistoqsijiet konkreti li għandha x'taqsam mal-Libja eh, u x-xogħol tagħna fuq il-migrazzjoni fuq Libja. Jiena ġa tkellim fuq da, konċar ħafna, konċara ħafna l-Unjoni Ewropea ma tikkonsidrax li Libja hija pajjiż eh, fejn livell ta' sigurtà adekwat Dik il-pożizzjoni ma tbiddilt, ma tbiddilx, naħseb li huwa evidenti meta żżum f'moħħok is-sitwazzjoni preżenti, ċirkustanzi preżenti u ċerta membri ta' dawn il-Parlament saqsewni dwar l-Operazzjoni Sofija. Kif tafu, għax din mhux ħaġa, xi segret, is-suġġerament tiegħi tul l-istati membri ma ġietx ma kienieċ li li jirtiraw l-assi navali dejjem għat li daw għandhom jibqaw filmijiet internazzjonali għax urew li kienu eh, deterrent effikaċi kontra dawk eh, jitraffikaw in-nies jekk naqsu eh, l-ammont daw l-aħħar snin kien inħabba l-operazzjoni Sofija prinċipalment U għavintement tara li hemm kontradizzjoni li ma jistax ikollok operazzjoni navali jekk ma jkollekx assi navali. Id-deċiżjoni tal-Istati membri kienet direzzjoni oħra. Jien nispera li huma jistgħu forsi jirrikonsideraw jirriflettu miġdijt ġdid u jarġgħu jibatu daw l-assi navali fil-mijiet internazzjonali, fi bħra internazzjonali u dan tagħmel sens ħafna kbir mhux biss biex naqqas l-attivitajiet ta' dawk li jitraffikaw in-nies kif ukoll biex faw responsabiltajiet li aħna aċċettajna biex nimplementaw r-riżoluzzjonijiet ta' ġus mawla dwar dak l-għandu xjaqsam un embargo ta' żejt u armi. Imma evidentement, ħaġa li tkun tista' ssir aħjar jekk ikun hemm preżenza navali. Mandi l problema ngħid li ħaġa li għatta fl-emiċiklu qabel forma miftuħa, jiena nemmen li, li minar eh, vapuri minar assi navali eh, l-operazzjoni Sofija ma tkunx tista' eh, tesegwixxi il-mandat tagħha. Allora nispera l-Istati membri jarġgħu jirriflettu fuq dan u jikkonsidraw mill ġrid dan huwa għażla tagħhom u nispera naslu jaslu għal konklużjonijiet differenti minn dawk li waslu għalihom sissa fil-ġimgħat li ġejjin. Nixtieq nagħlaq billi ngħid nirringrazzja lil kulħadd il-gruppi kollha għall-appoġġ li huma taw da xogħol utli naħna nagħmlu fuq il-post mhux mill-beraħ iżda minn għal snin twal flimkien ma ġiex maqudi maquda biex ikun hemm Libja ah, li tmexxi l-proċess politiku tagħha biex tkun tista' toħroġ mill-konflitt u naqqas it-tensjonijiet militari u ssib xi forma biex tkun tista' toħloq istituzzjonijiet b'saħħithom u inklusivi u paċi fil-pajjiż. Nispera li naħseb li nkunu nistgħu ngħidu li apparti xi vuċijiet in ġenerali rajt appoġġ wiesa għall approċċ ta' dwar kuraturi ta' umanitarji biex nibatu għajnuna kif ukoll waqfin tal-ġlied u li jiltaqgħu f'konferenza nazzjonali taħt l-auspiċi tal ġlus Mawda biex ja ħaġa li kollha appoġġajna u naħseb li huwa l-aħjar speranza għal-Libjani biex ikollhom pajjiż suratani, u ġejjini suratani. Grazzi.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 kif ukoll is-settlements fil-xatt tal-punent. Żewġ kwistjonijiet li rriżultaw mill-gwerra tal-1967 id-deċiżjoni tal-amministrazzjoni tal-Stati Uniti li l-Golan u kif ukoll dak li qed jiġri fil-xatt tal-punent. Jiena nixtieq eh, ħares lej lejn l-arfin mill-Istati Uniti rikonoxximent tal-olji tal-Golan bħala territorju Izraeli, l-annessjoni tal-insedjament fix-xatt tal-Punent. L-Unjoni Ewropea ma tarafx il-sovranità fuq l-ebda territorju okkupati mill-Izrael mill-Ġunju tal-1967 skont il-liġi internazzjonali. U dan japplika wkoll għal dak li qed innejdu fis-27 ta' Marzu jiena ħriġt eh, preparazzjoni fuq għall-28 stat membru u ċarajt li din il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-istatus u dejjem kienet il-pożizzjoni tagħna u ma nbidlitx. Flimkien ma dan il-ħames stati membri qegħdin fil-Kunsill tas-Sigurtà, ir-Renju Unit, fosthom Renju Unit, Franza, l-Belġju, eċetera, saħħu fil-istess pożizzjoni f'dikjarazzjoni. U aħna allura dejjem tlabna l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha biex nitkellmu b'vuċi waħda. U dan sar f'dan il-każ ukoll u jkolli ngħid illi il-ħames stati membri bħalissa qegħdin fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Unjoni tan-Nazzjonijiet Uniti esprimew l-istess pożizzjonijiet li jinkludu wkoll id-dikjarazzjonijiet pubbliċi li għamlu flimkien minn ħamsa li huma anke minni biex nikkoordinaw pożizzjonijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U jien naħseb li din ukoll qiegħda e, twetta' ir-responsabilità li għandna bħala Ewropej biex nappoġġjaw is-sistema multilaterali u l-ordni internazzjonali. Issa niġi lura l-punti tagħna fuq l-aġenda llum il-kwistjoni li għedin diskuti huwa il-politika ta' sigurtà mhux għanqod nikkumenta fuq il-politika ta' gvernijiet futuri ma stablix ma ġiet stablissa issa li nista' ngħid dak li qegħdin naraw eh, f'dawn l-aħħar xhur settlements s-suktaw, pjanijiet tal iżjed 4600 unitajiet eh, ta' djar eh, wara l-avviż li ħar id-dikjarazzjoni li ħarġet eh, taħt liġi internazzjonali id-dinja illegali u fil-fatt is-soluzzjoni ta' żewġ stati qiegħda tisparixxi anzi qiegħda titkisser biċċa biċċa u jiena naħseb li importanti għalina fl-Unjoni Ewropea għal darbohra nkunu maqudin flimkien u ngħidu b'mod li aħna li nabbandunaw is-soluzzjoni ta' żewġ stati hija ħażina ħafna għal e, Middle East kollu kemm hu u ħan iżasperaw ukoll is-sitwazzjoni anke l-vjolenza li qed tiżdied ukoll tista' tmur barra mill-kontroll u jkollha konsegwenzi traġiċi fir-reġuni li hu daqshekk instabbli biex ma nsemmux ukoll l-importanza ta' soluzzjoni ta' żewġ stati u l-ħolqien ta' stat Palestinjan għandu għall-opinjoni kollha kemm hi fuq id-dinja Arbija anke f'reġjun daqshekk instabbli u li jaf daqshekk eh, inkwiet f'dawn l-aħħar snin. Allura aħna aħna għandna nżomm id-dover tagħna għal nżommu din il-ħolma ta' żewġ stati, nżommuha ħajja, nkunu realistiċi fl-istess ħin u kull pjan futur għal l-Izrael u l-Palestina li jkollu biex jibdew mill-parametri li ġew rikonoxxuti u maqbula internazzjonalment mill-linji tal-1967 u l-istatus ta' Ġerusalemm bħala il-kapitali ta' żewġ stati u din hawnhekk l-Unjoni Ewropea aħna hawnhekk maqudin f'daw l-aħħar snin u ħankomplu nagħmlu dan. L-Unjoni Ewropea ħadd irrikonoxxi eh, il-ftehim tal-frontieri ta' qabel 1967 eh, u anke dwar Ġerusalemme dan huwa prinċipju, din pożizzjoni ta' prinċipju bbażata fuq verifika realistika fuq il-post fuq il-post. Din hija essenzjali għas-sigurtà, nibdew mis-sigurtà tal-Iżrael, essenzjali wkoll għal-demokrazija għall-Iżrael u għall-Palestina. Hija essenzjali biex aħna nassiguraw tkabbir ekonomiku sostenibbli kemm għall-Iżraeljani u l-Palestinjani. U ħan iżid ukoll ngħid iktar importanti, essenzjali għal fġieħ il-paċi, sigurtà u tkabbir ekonomiku għar-reġun kollu kemm hu. Nibdew bil-pajjiżi viċini. Jekk is-sitwazzjoni ma titjibx, ħadd tmur għall-lar dik il-verità kollha kemm hi. Dik ir-realtà f'dan l-affarijiet da żmien diffiċli rridu nżommu dil perspettiva ħajja. U hija l-iktar ħaġa koraġġjuża u l-aħjar servizz nistgħu nagħtu lill paċi u stabilità u sigurtà fir-reġjun. Dan u l-Unjoni Ewropea ħadd tkompli tagħmel fix xhur ġejjin ma dawk kollha li huma lesti li jidħlu e, u parteċipi lejn paċi sostenibbli billi nibdew mill-imsieħba tagħna Arab e, nixtieq ngħid li dawn l-aħħar xhur kellna l-opportunità li niltaqgħu ma' tmexxija ta' Lega Arbija fl-ewwel f'summit li, li sara l-ewwel darba fl-Eġittu bil-parteċipazzjoni tiegħi it-tielet wieħed għal-summit tal-istati għarab u nista' ngħidilkom di l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq is-soluzzjoni ta' żewġ stati imma wkoll fuq il-Golan Heights e, probabbilment kienet wieħed mill-elementi prinċipali tad-diskussjoni. Probabbilment wieħed mill-iktar elementi li jġib e, l-Ewropej u Arab flimkien f'dawn il-momenti da' sek diffiċli Allura nħares il-qoddim, verament biex nħares il-qoddim magħkom u naħdem magħkom fuq din il-kwistjoni ta' sekk importanti għas-sigurtà u għall-paċi fil-Mediterran. Grazzi ħafna. Kiitokset korkealle edustajalle. Ja nyt sitten antasin... Grazzi. Grazzi. Fiss, fissami Pepeja. Is-surpreda, għandek minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Il dwar l-oljiet ta' Golan, aħna maċar il-pozizjoni tagħna, il-rezoluzzjoni tal-242 fost l-oħrajn, inti u koll fakkartna fuq dan, senjura rappresentanta Olja. Id-deċiżjoni tal-amministrazzjoni ta' Trump mhux se jbiddel xejn nkontu għas-sitwazzjoni eh, u setmur għall-aħjar fil-post u anki fuq ki il aħna il-kredibilità tal-Unjoni tagħna fil-proċess ta' paċi. Imma il-fatt li l-istat ta' Sirja sfaxxa hemm fil-loljiet eh, tal-Golan dan ġab iktar problemi. Eh, is-sigurtà ta' Iżrael hemm ix-Xiti eh, anki ġifiri l-involviment tal-Iran mal-Hezbollah. Kitokset erustja preda. Grazzi ħafna sur preda. Issa, fissem l-SND għandek il-kelma seħ. Biex inkun onest, tgħid il-kellim dak li qed jiġri bejn l-Iżrael u l-Palestina, dak li l-amministrazzjoni ta' Trump għamlet li jieħu s sur Netanyahu spalla ma spalla mhux ġdid. Avolja s-surpreda jista' jkun sorpriż b'dan il-problema għax nagħmlu aħna għadna qegħdin daqshekk noqogħdu lura u nibżaw milli niddenunċjaw dak li fil-fattu ksur tal-liġi internazzjonali qed nippermettu l gvern Iżraeljan u l-Istati Uniti jagħmlu li fil-fatt jiksru l liġi internazzjonali mela qegħdin noqogħdu ngħidu l-ċerti nies biex nikkundaw ċerti nies għax jiksru l-liġi u oħrajn ma nkellmuhomx. Eh. Jien naħseb wieħed mill-ewwel diskjerazzjoni li nkont għamilt kienet dwar il-konflitt bejn daw iż-żewġ naħat. U dan jkun wieħed mill-aħħar kontribuzzjoni tiegħi f'dan il-Parlament qed nimxu lura fit-triq tal-paċi, qed nifaċċjaw sitwazzjoni li maħniex niġġestixxu Eh, situazzjoni fej l-inġustizja hija kbira u qed nirrendu impossibbli eh, b'mod fiżiku il-soluzzjoni il possibilità ta' żewġ stati. Ah, irridu ngħidu iżjed fuq għadin aħna. Grazzi, Signora Valenziano, l-kellem li jmiss fissem li sijar l-Onorevoli Belder għal minuta nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena jekk tmur fil-lejloliet ta' Golan tkun taf kemm preċiża din għall izraeljani u ċ tagħhom. Jekk tmur hemmhekk tara li viċin is-Sirja għandek is-Sirja u għandek l-Iran u jekk tieħu b'mod seru l-Iran u l-Hizbollah tkun taf li dawn huma alleati li jridu jwettqu li l-istat ludi jitneħħa jitħassam il-mappa. Issa għandek il-modell Amerikan illi tirrikonoxxi l-oljiet ta' Golan bħala territorju Izraeljan li huwa hija ħaġa importanti għalihom. Imma rridu nkunu żguri li nippruvaw nsibu paċi b'mod ieħor Jekk inti tmur il-Golan, tifhem il-rabtiet bibliċi għannis Lut f'dan it-territorju partikolari, Presidenta, l-Unjoni Ewropea li jinkludi pajjiżi għandna nwaqfu l-interpretazzjoni tal-liġi internazzjonali u nirrikonoxxu l-għaliet ta' Golan bħala territorju Izraeljan. Kif kif jagħmlu l-alleati, kif suppost jagħmlu l-alleati. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Belder, fissem l-alde is-sinjura Votman. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjura Rappresentantoli, jiena fil-fatt estremament inkwetata fuq is-sitwazzjoni bejn l-Iżrael u Palestina għax qegħdin naraw issa ferm iżjed sinjali li l-Iżrael ċeda issa mis-soluzzjoni ta' żewġ stati, Prim Ministru Netanyahu jrid jestendi jwessa s-sovranità tal-Iżrael u jannessa il-Bank tal-Punent. U dan qed idaħħal lil kulħadd fi sqaq. U l-paċi qiegħda dejjem tmur lura unilateralment. U l-Istati Uniti jiddispeċina ngħidu edatejn f'din is-sitwazzjoni sfortunata qed ikun hemm abbuż tal-liġi internazzjonali dal-abbuż qed jiġi aċċettat Allura, sinjura rappresentantoli, mhux aħjar illi insemmu il-vuċi, insemmaw il-vuċi tagħna li semma inti l-vuċi tiegħek. Aħna zinna dis-soluzzjoni ma ta' żewġ stati madwar 76 frontiera. Sitta jew seba' frontieri 37 stati batulkom batulek ittra l-bieraħ u jitolbu sinjal importanti mill-Ewropa fejn aħna tlabna b'mod ċar biex insemmaw leħinni, leħinna, biex inti semma leħnek. Soluzzjoni unika li hija soluzzjoni ta' żewġ stati u nitolbok nitkarrablek biex toqgħod attenta u tagħti l-attenzjoni meħtieġa l dik litra li rċevejt. Grazzi il-kellim li jmiss fisem il-gwe l-Onorevoli Mattias Sinjura, għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President, u għaminnu li situazzjoni mhix ġdida, imma ħna rajna eskalazzjoni li għadat fiskel il-proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani, territorji palestinjani kienu diġà ittieħdulhom. Immissa qed la fejt imorru għall-arm ma neddubitax mir-rida tajba tiegħek imma għandna għodot oħra, sinjura. X'ħan għamlu? U x'konsegwenzi ħajkunu? ħajkun hemm għandna ftejmit ta' assoċjazzjoni ħan nissospendu iva jew le daw il-ftejmit ta' assoċjazzjoni dak li ġie miftijem fl-1967 fuq il-frontieri. Dan huwa biss ftejn fuq il-karta, niset jinqatlu rridu nieħdu azzjoni fuq dan u nixtieq nagħlaq billi ngħid li surpreda li meta id-drittijiet tal-bniedem jintużaw jiġu abbużati għall-elezzjonijiet, qegħdin verament fi stat prekarju. Jien id-defendi iva drittijiet tal-bniedem, voti jew le, allura jiena niddubita mill-fatt mil dwar jekk dak li qed inti hux elettorali jew le. Grazzi ħafna. Sinjura Mattias, grazzi. L-intenzjoni mhijiex biex najtu minna l-oħra tistgħu issaqsu għal blue card. Issa, Margaret Hawken fisem il-ħodor u lejali. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-klim tiegħek u sissa imma din l-Izrael ma tilef xej qed ikompli bil-okkupazzjoni illegali dan inti tafu. Issa aħna rridu minn kliem għal xi u niftakar ukoll infakrek ukoll fuq litra li inti batt li inti rċevejt prim-ministri u ex-prim-ministri u koll semmaw leħinom mezzi legali u paċifiċi imma għandek edukazzjoni, industrija, kummerċi sanna lista pubblikata fuq fis-settlement sujna żgura li jekk hemm prezz aħna ħajkolna il-ħbieb importanti taħna fl-Izrael u l-Palestina biex ma jċedux mill-opinjoni fuq is-soluzzjoni, il-possibilità ta' soluzzjoni ta' żewġ stati. Il-klim tagħna, kliemna madux qed jgħin, irridu ngħaddu għall-azzjoni, Sinjura. Grazzi ħafna. U issa kienu l ma' fi sembi politiċi u issa l-Onorevoli Arena. Ingrazzjak, Sinjura President, Sinjura Rappresentanta Ola. Iva, il-politika barranija tal-Europa eh, hija l-bot minn kif qed jaġixxi l-Amerika bħalissa meta nitkellmu fuq il-Vant Nofsani, għanna l-Iran u l-Amerika li inaqdu fuq il-COP21 l-istess l-Amerika fuq l-Izrael dawn jappoġġjaw l-estremisti fil-Izrael. Anki ġifri l-ambasċata bidluwa minn Ġerusalem. Issa qed naraw li l-Amerika qed jgħid li l-Iżrael għandu sovranità fuq il ħolijiet ta' Golan. Eridu naraw fex eh, qed tagħmlu wkoll il x'qed jagħmlu ġus Smaqudda. Dawn il-negozjati ma l-Istati Uniti, il-negozjati komerċjali, edin kompluhom aħna l-Europa. Imma l-Amerika qed iħawat il multiralizmu Sinjura rappresentant Olja, inti użajt l-odda li kellek fidejk il-politika diplomazija, imma issa hemm żewġ odda li ma li ma użajniex l ftejimiet ta' assoċjazzjoni u kommerċjali. Bis-sanzjonijiet biss li dawn l-istati, dawn il-pajjiżi jistgħu jreġgħu jaxxu biex verament jirrispondu għal tama tiegħek jiġifieri soluzzjoni ta' żewġ stati li għada l-bot ħafna bħala soluzzjoni li hija l-bot mill-politika tal-Palestina ta' li l-Palestina tilfet kull tama imma Izrael għadu jgħid li ma jridix. Hemm bżonn li aħna niddefendu din il-pożizzjoni. Grazzi. Grazzi, Signora Arena. U issa surpreda tal-apal blue card. Sinjura Rena taċċetta din il-blue card mis surpreda Iva tajjeb, Surpreda nofs minuta lik. Aziza Marija, inti qed li l-Istat Uniti huwa stat li mhux qed jaħdem tajjeb imma ma taħsibx li l-Europa l istati Uniti mawx min jamilla dannu, ma taħsibx dan il-klim anki ġifiri il-Partit il Soċjalista u anki tal-xelluk estrem eh, dejjem jaraw li l-atmosfera tajba ta' xogħol li għandna mal-Amerika dejjem naraw li hija ħażina intom dejjem hekk tpinġuha Aziza Marija. Aziz xur preda dan, l-Istati Uniti ma għadux jistennew xelluk tal-Europa biex iġibu keos fil-level internazzjonali. Meta kien hemm it-tariffi fuq l-aluminium biex jipprojbixxu l-esportazzjoni tal-aluminium lejn l-Istati Uniti u dan tkun qiegħed inti tagħmel interferenza fil-liġijiet. Il-Golan Eh, u kol et naraw ġifri ftejimiet li eh, l-Amerika li verament toħloq il-problemi. Issa, inti tgħid li hija l-Ewropa u soċjalisti Ewropej, inti jekk trid eh, tbus idej il-Sur Trump, jahna manna xejx naqsmu ma dan kif inti toqodlu għal kollox. Ja, Grazzi, sinjuri membri. Issa ngħaddu għal keġdija jimxi tal-biet u nissuġġerixxi din il-loġika li ġejja għax għandna ħafna minn mill-kelliema li jixtiequ. Nissuġġerixxi li dawk li diġà tkellmu fid-diskussjoni preċedenti tal-KGDI issa ma jieħdux il-kelma u bekk ikollna għad ġmielu ta' kelliema taħt KHDI u biex bekk imbagħad il-sinjura rappreżentanti għal tkun tista' tirreplika mela l-ewwel kelliem taħt KHDI huwa Jose Sanchez Ala Franca, anzi Jose Sanchez. Għan minuta, eh? Signorias. Grazzi, President, tal-kelma. Sinjura rappresentanti aħna jiena ħabib ta' Iżrael ma ma jfissirx tkun meta il-President tal-Istati Uniti eh, jgħid xi ħaġa rridu eh, niġru warajh. U dan għandu x'jaqsam ma' l-istatus tal-Belt ta' Ġerusalem u r-riżoluzzjoni 478 tan-Nazzjonijiet Uniti sovranità tal ulijiet ta' Gulan. Riżoluzzjoni 242 u 497 u l-annessazzjoni ta' settlements tal-West Bank tal-Bank tal-Punent. kull ma jamlu li jiksru l kunsens internazzjonali u jagħmlu il-proċess ta' paċi daqshekk komplikat fil-vant nofsani iżjed diffiċli u qed jagħmlu wkoll is-soluzzjoni ta' żewġ stati iktar diffiċli, soluzzjoni l-Unjoni Ewropea tiddefendi sew u, u li jridu l-Palestinjan u Izraeljani. Grazzi ħafna kellim li jmiss taħt KGDI. Zegħet L-Onorevoli Arnelli. Rappresentantoni, Signora President. Grat ħafna l-rappresentantoli. Jina kuntent li jettejt li aħna maħnix ħanirfsu fuq il-ftejmiet internazjonali fuq l-oljiet ta' Golan bħalma diġa smajna u għad diffiċli ħafna biex naraw il-proċess ta' paċi jerġa eh, jibda għaliex il-fjammi edin emmek u l-okkupazzjoni mid-dera se tibqa' hemmhekk minkejja li bdejna eh, tifrit tal-pajjiż waqt il-proċess elettorali tiegħu mid-dera se jibqa' dej il-proċess il-politika fid-direzzjoni tal-Izrael jista' jkun li rridu niverifikaw aktar, forsi nbidlu wkoll kol sitwazzjoni ma nistgħux nibqgħu mixinek. L-Unjoni Ewropea sfortunatament mhijiex qed tiġi użata blaħjar mod minn Trump u hawnhekk tlifna alleat sa ċertu punt. Nitlob, uh, eh, nitkarra panzi għal pożizzjoni ċara għal ksur tal-liġi, uh, eh, ksur tal-liġi internazzjonali kif ukoll l-Unjoni Ewropea uh, permezz ta' diplomatiċi tagħha u l-alleati tagħha għandha tgħid li m'hemmx mod m'hemmx lok għal dan it-tip ta' trattament. Grazzi, grazzi ħafna. Issa naddu għal kellim li jmiss. Din l-istorja, Signora President, hija bbażata fuq l-istorja tal-poplu Izraeljan. E kif qed nitkellmu dwar l-oljiet ta' Golan u x-xatt tal-punent, rridu niftakru kemm huwa importanti l-kwistjoni tas-sigurtà tal-Iżrael. Bħala Ewropa saħaħna l-Iran, l-Iran Eh, jintervjeni fis-Sirja li teddet l-Izrael il-protezzjoni tal-Medina u tal-Mekka hija xi ħaġa li aħna nifmu li hija neċessarja iżda meta nitkellmu dwar eh, l izrael f'daqqa waħda nbidlu l-mod ta' kif qed ninħarsu lejha. Aħna fl-Ewropa rridu noqogħdu fuq Eh, drittijiet ugwali ta' setat kollha li fid-dinja. Ejja niftakru fuq l-iktar reliġjoni importanti, monateistiċi u ċerta eh, kwistjonijiet oħra. Allura għanna msiħeb wieħed fil-vant nofsani u huwa propju il-poplu ludi. Dan huwa l-uniku pajjiż illi qed iżomm mal-liġi viċin ħafna għal ħsibijiet tagħna. Issa rigward is-sitwazzjoni tas-sigurtà anke hawnhekk nistgħu nfittxu għal eżempji ċari li qed joħorġu minn dawk il-naħat. Il-lut tkeċċew mill-pajjiżi Arab u naħseb il-kellim inqata il-diskors kif qed tfakkar li hemm minuta biss għal kelliema. Naddu għal kellim li jmiss. Grazzi, President. Et nitkellmu fuq l-amministrazzjoni Amerikana. Meta anki din iġifiri l-gvern ta' Netanyahu qed jikser il-liġi internazzjonali. Fuq il-Golan fejn jgħixu il-Druzi Arabi, anki ġifiri wara l-ftejim tal-1977. Ija hemm koloni oħra wkoll fix-xatt tal-punent. U dawn l-affarijiet kollha iħasbuna żewġ popli, żewġ stati. U ma jistax miex l-unika soluzzjoni biex issa nwaqfu dan il-konflitt li jisu ma jrid jispiċċa qatt. Ir-rispett tal-liġi internazzjonali, ir-rispett tal-frontieri ta' qabel 77, rikonoxximent tal-Palestina fil-frar tal-2016 jiena rajt bajnija stess kif jiexu n-nies tal-Palestina tal-Palestina m'għandhomx drittijiet fondamentali laqas jistgħu jgħixu ġodjarom. il-Palestinjani jisom bil-fors demokrazija waħda fil-Medju Orient li teżisti. L-Onorevoli Zverra. Grazzi ħafna, Signora President, Reprezentant Oli. Il-proċess ta' paċi jinsab fi kriżi għal numru ta' snin issa u l-kunċett ta' soluzzjoni ta' żewġ stati jew ta' żewġ pajjiżi fi żewġ stati e, hija anqas u anqas possibbli kif jgħaddi żmien. U s-sitwazzjoni tal-Iżrael inbidlet ħafna f'dan il-kuntest. L-Istati Uniti u l-forzi e, armati telqu mir-reġjun Madana kollu Eh, kif um, l-rwol tal-Unjoni Ewropea li jrid ikun aktar aktar attiv. Ma nistawx nippermettu sitwazzjoni fejn l-Istati Uniti minn lat jappoġġaw lill iżrael u l-Unjoni Ewropea uh, tkun imwarba u toqot tappoġġa fil-Palestina fil-Kwiet. L-Ewropa trid tkun waħda mill-negozjaturi, eh, mhux biss osservaturi tas-sitwazzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zverra, l-Onorevoli Kristew. Grazzi ħafna, Signora Presidenta, eżis kollegi, din l-awla għandha responsabilta biex iżżomm approċ bilanċjat, speċjalment meta qed nippreparaw eh, kampanja elettorali. Huwa f'waqtu li issa qed nitkellmu dwar eh, l-oljiet ta' Golan f'dan eh, il-lejla, l għaliex dan id-dibattitu Rrit jirreferi wkoll għal riskju tas sigurtà li jiffaċċa l-Izrael fit tramuntana u fil-milixjas ta' xiiti fil-Sirja, l-Iran, eccetera. L-Unjoni Ewropea eh, għanda eh, bizzom approċ bilanċjat u tritturi u koll impenn għal sigurtà fil-reġjun. Eżis kollegi, e korreġuni jek ser zbal iżda nixtieq ngħid li jekk dan id-dibattitu mhux se jkollu skop bħal hekk kif qed naraw li s-sitwazzjoni e, mhijiex qed tinbidel u l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija magħrufa sew, ġifieri dan id-diskors huwa inutli. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Kristea u l-Onorevoli Skripek jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Illum qed nisimgħu ħafna akkużi eh, Federazzjoni tal iżrael qed nisimgħu illi il-kollegi tagħna qed jesprimu ruhom b'mod negattiv ħafna, b'mod kritiku ħafna lejn l-Iżrael. Qed jirreferu għall-Iżrael u ċittadini taħab dak il-mod. Mux se naċċetta dan u nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom fuq żewġ naħat. L-ewwel net l-Iżrael jista' jiddefendi lilu nnifsu. Jista' jikkontrolla l-xatt tal-punant u l olji ta' Golan għaliex dan huma punti kritiċi tal-pajjiż li fuqhom jistgħu eh, jitfaċċaw l-armati eh, tal-edewa. Dawn huma punti kruċjali. Nafu li l-Hezbollah għandu l-attak il- Eh, laqdi terroristiċi tagħhom u l-Izrael ma jistax jala għajnef fuq dal-periklu. U rrit jipprepara għal difiża, rrit jassigura s-sigurtà taċ ċittadini tiegħu. L-istatistika hawnhekk hija ċara il-kummerċ għandu aktar minn 200.000 eh, Arab eh, ingaġġati magħhom u qed jitħallsu sew ukoll. Grazzi ħafna l-Onorevoli Skripek u fl-aħħar eh, l-Onorevoli Sparpatakis. Kif il-kapitali Izraeljana u l-ċaqliq tal-ambasċata L-ewwel ħaġa li rridu ngħidu hija l-annessazzjoni tal-Oljiet ta' Golan fejn l-Iżrael eh, ħa fl-1967 u din tmur kontra l-politika tal-Istati Uniti. U hekk kif qed nippruvaw insibu pożizzjonijiet hemmhekk viżavi r russja kontra n-nies tar-reġjun kollu kemmu. U l-gvern ta' Sirja Wanel illi bil politika li ġiet tollerata mill-partiti buġwar l-oħra mhux qed jgħin ir-rikonoxximent tal-Palestinjani bħala stat tagħhom qed joperaw eh, hemmhekk eh, b'relazzjonijiet militari u soċjali ma' Iżrael daqs li kieku m'hemmx problemi. Iżda l-okkupazzjoni tal-Oljiet ta' Golan b'solidarjetà mal-persuni ta' eh, maċ-ċittadini ta' Palestina huwa meħtieġ kif eh, il-frontier għandhom jibqaw bħal dawk tal-1967. Grazzi. Grazzi ħafna onorevoli Papadakis, eh, rappresentant Oli, rappresentant Mogherini, jek joġbok. Let me restate. Permettu li nerġan tenni dak li jidir li li diġa repetajt kemm il-darba eh, f'dan l-emiċiklu. L-Unjoni Ewropea tara Izrael u l-Izraeljani bħala imsieħba u ħbieb e kif huma l-Palestinjani u l-awtoritajiet Palestinjani bħala ħbieb u eh, alleati u se nkomplu ninaqdu mal-kollegi tagħna bħala imsiħba u alleati l-kollegi Amerikani jett nireferi għal-jom għawnek. Dan ma jfessirx li l-politiki tagħna huma differenti, l-pozizjonijiet tagħna jiġu determinati għabbażi tal-konvenzjoni ta' dak li aħna nemnu li huwa fl-aħjar interess għal paċi u stabilità fir-reġjun, illi hija wkoll il-reġjun tagħna, reġjun Ewropew, u fil-perspettiva ta' prinċipji internazzjonali u liġijiet internazzjonali. Daw ma jbidlux. Nerġaw intenni b'mod ċar bħalma inti semmejt il-pożizzjoni tagħna ma jfissirx li qed immorru lil lin mill-interlokuturi li jista' jibidlu eh, l-opinjoni tagħhom. Aħna konfidenti fuq il-fatt li dejjem hemm minna u se nkomplu nemnu illi l-ewwel s-saħħa miex is-seta eh, u dan mux prinċipju tajjeb fuq ix eh, għandek tibni il-politika eh, tiegħek. L-idea li tista' tbiddel l-frontieri bluzu ta' saħħa militari hija ħsieb perikolus fl-Ewropa, fil-Vant Nofsanju u f'kull pajjiż ieħor. Għalhekk il-pożizzjoni tagħna fuq l-oljiet ta' Golan kienet qasek ċara għaliex aħna nemnu illi regoli internazzjonali, il-prinċipju standards internazzjonali għandhom jinżammu hemmhekk. U dan huwa prinċipju li huwa fl-interess ta' kulħadd biex jinżammu b'mod konsistenti u koerenti. Jekk taħseb dwar is